Dear colleagues. Kollegi. Kuri postkom. Niddikjara l-laqa miftuħa. Nilqakom u nibdew bil-punt 10. Nilqa lil John Berrigan mill-Kummissjoni ġifizma u jopa u l-President tal-Ejopa Gabriel Bernardino. U din hija tieni ġurnata li Gabriel qiegħata. U kif jafu l-membri, issa se nitkellmu fuq punti rileva importanti ħafna. ċoj? Il-regolament delegat fuq id-dokumenti ewlenin għal PIIPS u mozzjoni għal oġezzjoni illi ġiet prezentata u asma fostkom. Mil-bidu, kellna dialogu intensiv ħafna fuq l-implementazzjoni ta' PIPS. Uh, eh, dan nħossu li dan il-dokument huwa importanti ħafna biex eh, għat-trasparenza u l-protezzjoni tal-konsumatur Aħna kellna skambja mal-Kommissjoni fi Ferraru f'Marzu fejn il-Parlament identifika ħafna problemi u Lord Hill tana risposta. U bat batna itra oħra qabel l-adozzjoni tal delegat fejn kien hemm ħafna kien hemm ħafna problemi minn ħatana. U sfortunatament skont il-Parlament u skont il-Komitat tagħna kif ġie adottat dan il għad delegat ma ma solvix il-problemi li aħna annunġajna. Umbat kien hemm grupp politiku li propona oġezzjoni waqt is-sajf. U r-rapporter accetta li kun li tkun rapporter għal din il- oġezzjoni għal dan dan la bosta oġezzjoni stanti għal mikrofonu minna u titiħor, dan huwa dritt tal-parlament illi li oġezzjona għal delegat. U jina nifem illi il-parlament jixtieq juża din il-prerogativa għal bosta raġunijiet illi huma marbutin mal-proċedura, mal fat illi il-fat il li tħassib tal-parlament ma ġewx ikkonsidrat, ma ġiex ikkonsidrat, kemm bħala metodu kif ukoll bħala sustanza. U kulħadd huwa evident li nistgħu nidentifikaw żewġ oqsma importanti fit-test. Li rigwarda anki il-kondizjonijiet indaqs fost bejn prodotti differenti u u liħor fuq il-kalkolu tal- tal-fat li il-metodu tal-kalkolu mhuwiex xira. U għalina dan huwa moment importanti ħafna. Illi aħna qabel il-vot nixtiequ li jkun dialogu biex ikunu nistgħu nesprimu l-puntana. U sa narodu nħarx u din biex nisma dak li l-Kommissjoni u l-Ejopa tixtiq u jajdu. Nixtieq issa l-ewwel nati l-mikrofonu li Beres. Pervanx. Grazzi President. <coughs> Ringrazzja l-Kommissjoni u l-Ejopa tal u l-lum għal dan l-iskambju ta' opinjoni. meta ħna diskutu eh, din l-oġġezzjoni eh, riżoluzzjoni għall oġezzjoni Mela aħna issa ma nafx hekk hux important hux important, eh, hemmx bżonn nitkellem fuq l-importanza ta' din il-leġislazzjoni. Dan huwa dokument uh, ta' informazzjoni ewlenija. Mhuwiex dokument kommerċali, ma huwa dokument li jipermetti illi investitur għal-imnut, investitur ġifiri zaħir, eh, li qabbel il-prodotti differenti u li għamel l-aħjar investimenti, l-aħjar investiment skont il eh, xewqati għaw. Din kwestjoni li trigwarda il-so internu protezzjoni tal-konsumatur. E, dan it-test ġi adottat maġġoranza mill-Parlament 637 favur u 26 kontra u 16 astenzjoni. U jina naħseb illi aħna nappoġġaw dan il-vot għaxalina u importanti. Hemm tlet tipi, tlet kategoriji ta' tħassib. Fuq il-miżuri ta' t tini livell. L-ewwel waħda hija rigwarda l-istituzzjoni. Il-Parlament iġilet bizħieħ biex jikseb dawn il-drittijiet tal-tini livell, mhux mux drittijiet formali daw, jien li membru ta' dan il-parlament issa u jina naf kem u importanti l-involviment tal-parlament fit-tini livell uh, li u importanti għal eh, tadim demokratiku ta' leġislazzjoni għadar batħol fil-sess. Pero fil-fat il-Kommissjoni u l-Parlament ma, ma kienux tinċiri. Il-Kommissjoni il, il kienet taf li l-Parlament kienu se kienu se għamlu xis mistoqsijiet U minn min kajja dan, il-Komissjoni ma stenniċ u, mxiet bil-publikazzjoni, mar eh, ippubblikat e il-dokument. It-tini punt, meta nqisu dawn il-miżuri, hemm xi kwestjonijiet li eh, ġew miktubin fil-abbozz għal rizoluzzjoni fuq il-settur tal-assikurazzjoni fejn hemm prodotti differenti ħafna. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li mhix inkluża fir-riżoluzzjoni li e, tirigwarda l-usits. Cioè l-idea li għanna nipposponu it-tul fis-seħ tal leġislazzjoni stess. U importanti li nisimgħu minn il kummissjoni ma' man tistur Bernardino, fuq il-qafas legali illi jidħol jekk din il leġislazzjoni tal livell wieħed tidħol fis-seħ minar eh, l-akkumpanjament tal-RTS għaw min jgħajt li dana se jwasal għal ħafna konfuzjoni u situazzjoni differenti jina. Nishtejn kun naf, x'se tkun, x'tista tkun din is-sitwazzjoni, forsi intkom tistgħu tgħinuni fuq dan. Grazzi. Il-grupp tal-IPP se jagħmel dan. Grazzi, President, nislob skuża minnant minn flok eh, Pitikajnen illi tal-bitni nidħol floka eh, fi dibattitu dal-oddu naturalment jena se nitkellem floka. Il, l-għan ta' dan il-regolamentu għalli għati ċarezza bejn ħafna prodotti pakett il-KIDs għandhom ikunu miktubin b'mod li jiftemu għal ħafna investituri li jkunu jistaw anki għablom dawn il-prodotti ikunu fejn ikunu. E, u dan jfisser li l-KID għandu jkun faċli u aċċessabbli anki għal klienti li mandomx esperienza. Għal daqstant regolament għandu jkollu bilanċ bejn it-trattament tal-gruppi differenti ta' prodotti u minn naħa taħa ta' shadow rapporteurs l-għan ta' regolament muwix rifless bisħieħ fil-standard tekniku tekniċi kif huwa propost. Dan huwa dak li ġara fil-prodotti multi-option u anki fuq il-riskju ta' kreditu għal prodotti ta' assikurazzjoni. Allura, aħna nishtiqu nitolbu l-Komissjoni u l-Jopa jekk jistawx jispiegawna dal-ħodu fil-qosor Eh, fuq il-lażliet li saru fuq l-RTSs fuq dawn il-punti speċifiċi u r-raġunament li bazaw l-azzjoni tagħhom fuqhom. Fuq il-kwestjonijiet li rigwardaw kwestjonijiet tekniċi, il-grupp tagħna mħasseb fuq il-kalendarju ta' implementazzjoni ta' din regolament. U anki eh, anki jekk aħna nikkonsidraw il-posponiment ta', ta, ta dan il-regolament għandu jkun għandu jiġi mamul b'kautela dan il-posponiment. Biex naqqassar il-Sinjora Pitikajnen tixtieq tisħa li aħna impenjati eh, bisħiħ fuq il-kontenut ta' regolament u anki minn naħa tiegħi mhux biss minn naħa ta' Sinjora Pitikajnen, ma anki personalment inħoss li huwa importanti. Istur Kamal. Grazzi. Fis-snin aħna niddiskutu l-leġizlazzjoni nisimgħu l-industrija favur kontra un bat namlu ġudizzju fuq min se nemnu u fuq min eh, inħossu illi il-raġunament huma ta' interess personali. U f'dan il-kas, xieħut mill tassib espress mill-industrija jistaw jiġu esklużi. Però ħafna oħrajn huma ġenwini huma jixtiequ ikun hemm sitwazzjoni aħjar għal jomu għall-konsumaturi tagħhom. Jena mux se nidħol iktar fuq dan, nista naqbel ma' ħafna mill-punti li għamel Burkhardt fissem l-IPP u ħana naqblu maħħom, pero jena nishti l-għonet nirringrazzja l-Kommissjoni u nirringrazzjom tal-li għedin għaw dal-għodu. Mandi mistoqsija diretta, jekk aħna nirrifjutawhom dawn l-RTS x'se jiġri wara il-Kommissjoni kemm trid żmien biex tipposponi u x'tista tagħmel biex tnaqqas il- il-responsabilitajiet illi jiseħħu jekk kieku ma jkunx hemm dawn l-RTS. Grazzi. Memx ħafna xinżid eh, ma dak li qalu dak li tkellmu qabli is-sitwazzjoni hija ċara illi l delegat adottat f'Ġunju mhuwiex ċar u illi il-kwestjonijiet illi għajmu tħassib pubbliku ġew speċifikati bil-miktub u ħafna minnhom anki ġew eh, espressi anki hawnhekk u l-IPP eh, provat tajjeb issewwi eh, situazzjoni u ma nistgħux aħna naslu għal dan l-isbal fil-dritti ta' tini livell. U nishtiqina nistaqsi l kummissjoni fuq il-kwistjoni tal-kalendarju. Palma qal il-persualet il-persuna li tkellmet għabli. Grazzi. Fisem il-gwe. Grazzi. Il-rapport, il-shadow tana ħareċ mill-kamra u allura nitolbok tisma minn il-gruppi l-oħrajn u bat meta jiġi l-ura ikun jista' jitkellem. Tajjeb. Sta Sven Gold. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq ngħid illi mill-grupp tagħna aħna impenjati bisħiħ lejn il-qan tal-prips biex ikonna informazzjoni tal-konsumatur qawwija u li nżidu il-paragonabilità tal-prodotti għal konsumaturi għall-imnut biex inkunu nistgħu niftu anki suq intern fil-qasam ta' servizzi finanzjarji. Aħna nafu li hemm partit tal-industrija illi mhumiex kuntenti bi għadi għaliex eh, se jieħdu inqas tħul u, u nafu li kien pressjoni kbira waqt il-negozjati diġà fuq il-test tal livell wieħed. Aħna nifmu illi din l-oġġezzjoni testa' taqdi l-persuni li marridux aħna naqdu. U U importanti li nisħu fuq il-fat li il-test ta' livell wieħed mhuwiex eħatem biex jiġi negozjat, aħna nixtiequ nimplementaw din il-leġislazzjoni, però nimplementaw b'mod ġust. U jiena nixtieq ngħid ukoll li jiena m'iniex kuntent bil-mod kif aħna kooperajna, aħna tajna lill kummissjoni u lill ezma bitħassib tagħna bħin bikri u il u tajni ħahna d-dejta b'mod eh, ta' graf. U għadna illi din id-dejta tqarraq. Għalix aħna tajnijom kalkoli ta' ħafna fondi, equity funds u anki property funds illi jekk wieħed jagħmel kalkolu billura għall-aħħar 20 sena, kiku kienet teżisti diġa il-prips u u jekk wieħed ħares l qudiem mbagħad wara ħames snin, id-dejta eh, illi setat kienet jew ottimista wis jew pessimista wis. Imma nistgħu ngħidu li terz mill-drabi il-valur fil-fatt tal-investiment niżel imma anki fil-ipotezi fil sfavorevoli u rrit illi eh, dan għamil profitt. U dinja ħagġa li qed qarraq bin nis. U għahna rridu ngħiduh b'mod ċar għax eh, malli nintroduċu eh, dan din il-leġiżlazzjoni f'ambjent ta' rati baxxi ta' interess se noħolqu situazzjoni li tqarra. għaliex dan għaliex il-pass performance għandu rwol importanti fil-kalkolu ta' xenari. Unkunu għedin natu li konsumaturi informazzjoni li anki f'xenarju sfavorevoli wieħed jista jagħmel profit. u u bħala MEPs responsabbli għal din il-reġislazzjoni ħafna klienti u ħafna nissa jiġu jajdunna li tilfu l-flus Eh, fuq il-borsa u il-leġislazzjoni Ewropea ma rritux dan li kien hemm riskju. Din hemm ħaġa li raġonevoli jiena ma nixtieqx inbeżza n-nies u anke lill-liberali nixtieq ngħidilhom dan ma rridx jiena eh, nbeżza n-nies. Eh, jiena naf hemm ħafna nies li għandhom il-flus tagħhom poġewhom fuq il-kontijiet ta' tfaddil għaliex qed jibżgħu li jitilfu l-flus jekk imorru fuq il-borsa. Din hija situazzjoni li tqarra, e aħna l-Kommissjoni e, e, formajnija u anke l-lezma, aħna tlabna li jiġu kontrollati dawn id-data tagħna u qatt ma tawna konferma jekk din id-data jiex preċiża jew le kien hemm xi diskussjoni u nħoss u nirringrazzja l-persuni responsabbli Eh, għal dan fil-Kommissjoni u fl-Esma eh, biex jitkelmu maħna biex naraw kif nistaw nirsolvu situazzjoni, però lebda situazzjoni ma lebda soluzzjoni ma ġiet prezentata. U issa riġu nirranġaw din is-situazzjoni għax ma nistawx niproduċu leġislazzjoni li ħat bin-nies. U bat punt ieħor, eh, il-comprehension alert huwa importanti ħafna fil-kat fil-klas tal-parlament. Dana jeżisti meta l-dokumenti huma komplessi ħafna, pero fuq l-RTS mem lebda gwida fuq kif nistaw ndaħlu dan l-alert fil-prips. U jena xtieq nistaqsi l-Ajopa, eh, jekk intkom eh, tistawx tiċċarawa il-fat illi dan il-comprehension alert jistax jieġi użat mod uniformi fil-suq intern. Għalix fl-unjoni tal-swiq kapitali u li ksir kondizjoni tikun undas kull-imkien biex umbat dan din l-unjoni tal-swiq kapitali nistaw niksbuha. U aħna aħna napoġġaw il-prips, napoġġaw l-ant tal-prips, però nħedġu l-kommissjoni biex jikoperaw b'mod iktar kostruttiv meta jkun hemm kwistjonijiet gravi bħal din. Grazzi. Mux qed nara illi jem kellima oħran, oħrajn, mela nistaw natu l-mikrofonu. John Berry, grazzi President. Grazzi anki tal-opportunità ġew un husem f'dan il- f'din diskussjoni importanti. Il-regolament PREPS u dispożizzjoniet fuq il-Key Information Document huma importanti biex eh, E, ntejbu l-protezzjoni tal-konsumatur Ewropea. Għanna ħossu li l situazzjoni ġdida għanna bżon tidħol fis-sehem l-aktar mill possibbli. Bot importanti dokument kid e, għall-ewwel darba se introduċi standard komuni e, biex jippreżenta informazzjoni fuq gamma sħiħa ta' prodotti u dan jfisser l-investituri kun jistaw jqablu il-riski, il-performance potenziali u l-ispejza u b'dan il-mod kun jistaw jagħmlu deċiżjoni ta' investiment informati u dan ir-razzjonali rridu nżommu f'moħna, anki waqt din id-diskussjoni. Fit-tlieta ta' Junior College ta' Kummissjoni adotta dan id-dokument li qed l-lum u ta' id-dettalji Eh, il formal kontenut Il-regolament kien bazat fuq standards tekniku li ġi eh, prezentat mill-autoritajt ta' supervizjoni fil-16 ta' april. Ah, eh, nafu li huma ħadmu burġenza imħabba l-iskadenza. Però għamlu użu estensiv ta' gruppi ta' esperti u ħadu konsultazzjoni pubblika u għamlu anki smieħ pubbliku Issa, meta nqisu dawn il-konsultazzjoni tkun aħna ħossu li standards tekniċi huma oljin u jagħtu bilanċ ġust u proporzjonat bejn l-interessi tal-partit interessati. l-iktar ħaġa importanti, issa se nidħol fid-dettalji, il-raġunamenti bazat fuq il-testing li għamilna internament. Aħna kontenti li l-forma, l-kontenut, kif nu propost fil regolament huwa fil-fatt eh, xira u jisodisfa l-bżonijiet tal-konsumaturi. Aħna wkoll kellna deadline asira fl-adozzjoni u kif qal il-President waqt il-proċess ta' preparazzjoni tal regolament aħna l-membri tal-ikon Eh, ta' jom informati u anki fuq il-ħidma u anki fuq il-timetable ambizjuża li kellna. Jina nifem li kwestjonijiet eh, tal-problema li waslet l-informazzjoni waslet f'Ġunju, eh, pero dan ma kienx bħala nuqqas ta' rispett għal-Parlament E, aħna dan il-reglament adottajnieħ malajr biex inkonu nistaw natu li l-industrija il-ħin disponibli possibli, l-iktar ħin possibli biex kun jisti adottaw. Il-Komissjoni tifem illi il-deadline għada għasira u għajt nieħdu passi biex nappoġġaw l-implementazzjoni. Il-workshop l ulju tal-stakeholder kienet miżura Eh, biex nejnu dan u ħana l-esti anki natu gwida kem fuq l izrazzjoni ta' livell u jgħetu level 2. U se kull ma nistaw biex nejnu l-industrija biex jimplementaw il-leġizlazzjoni qabel il-skadenza. Meta tidħol fis-seħ il-Kommissjoni u l-autoritajiet se jagħmlu monitoraġġ anki ta' kif qed taħdem fil-prassi. Aħna nadottaw dokument tkun tliet u nidentifikaw kull darba illi kunem bżon e, naraw li mumma l-kwistjonijiet, il-problemi u niprofaw nsibu soluzzjoni. Mela, dan il-qafas prips u għal-ewwel tentativ e, biex biex biex niverifikaw e, il-ġustezza ta' dan, ta dan regolament. Dan huwa riżultat ta' kompromess ta' interessi kbar u bla dubju dawn il-kompromessi ma jistawx jisodisfaw kulħadd. Wara kollox huwa kompromess. Imma aħna nħossu illi l-investituri għall-innut se jibbenefikaw ħafna u għal din ir-raġuni aħna qed nitolbu li jkun hemm sforz komun biex il-qafas tal-prips jidħol fis-seħ qabel l-iskadenza tal-aħħar ta' din is-sena. Bla dubju, l-aħjar soluzzjoni tkun illi konna kemm il-regolament PRIPS u kif ukoll il-regolament delegat illi jitlu fis-seħf l Dan il-standard tekniku eh, jekk niposponuh se jwassal għal dewmin kbir għal daqstant il-Kummissjoni lesta anki jekk il-Kumitat jiddeċidi illi jirrifjuta eh, dawn il-kids Eh, biex ikomplu naħdmu fuq kompromess biex nipermettu illi dan li technical standard jidħol fisseħ fizmi fuqtu u biex ikun nistaw nagħtu soluzzjoni ġusta. Però aħna nħossu bażi tal-parir tal-servizz legali illi il-leġislazzjoni tal-livell wieħed hija tajba fiha eh, dispożizzjoni ta' applikabli mill-aħħar ta' sena u aħna nħossu illi dan ir-regolament jagħti bizzejed gwida għall-industrija fuq kif jiformula kid mingħajr il-regolament delegat. Naturalment, din it-tieni uh, ipotezi mhijiex l-ideali għax toħloq inċertezza legali, tista' tfisser ukoll li jkun hemm spiża żida, il-produtturi e, e, kellhom jiżviluppaw il-metodoloġiji tagħhom għabbażi tal-leġislazzjoni. Ta mela se jkollhom bżonn ukoll mbagħad jaraw kif se jippruvaw jimplementaw din il-leġislazzjoni. Naturalment il-Kummissjoni se tipprova timmitika eh, ir-riski billi toħroġ gwidi. Però maħniex se jirnexxinna natu l-aħjar soluzzjoni, għax dina naturalment mux se tkun eh, ottimali. Aħna ma nixtiequx li jkollna din bħala soluzzjoni, però huwa titjib għal investituri meta nqablu ma' situazzjoni li hemm illum. Mela biex inqassar. Inħossu illi e, il-regolament kif huwa adottat mill-Kummissjoni wara ħjar soluzzjoni, però jekk il e, dan ir-regolament delegat jiġi rifjutat, aħna dejjem inħossu li l-prips għandu jiġi adottat e, mhuwiex l-aħjar rizultat, pero huwa aħjar milli ma jkunna ġej. U biex nevitaw dan din it-tieni ipotezi u biex ikonna dak li nħossu e, e, li huwa l-aħjar riżultat aħna lesti naħdmu magħkom biex nippermettu illi iż-żewġ il regolamenti jidħlu fis seħħ flimkien qabel il-deadline tal-aħħar ta' din is-sena. Grazzi, President. Thank you. Grazzi jina xiftit surprise b'dan ix-xenarju li ngħidu li mhux l-aħjar jiena ma naqbilx ma dil possibilità imma għandna ċans nirreaġixxu għal dan. Issa Sur Bernardino, grazie ħafna Sur President l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom għall-opportunità tal-li jietawek u tal-opportunità nisa sabiex nitkellmu dwar dan ix-xogħol importanti ħafna l-RTS u PRIPS li huma elementi fundamentali fl-istrateġija sabiex nġibu l-konfidenza minnaħa tal-fiduċja minnaħa tal-konsumaturi. Kien hemm diversi snin ta' xogħol madwar it-tliet setturi ta' swieq finanzjari kien hemm sforz kbir sabiex insibu approċ li kien ġust għal prips kollha u l-manifatturi ta' prips kollha. Aħna naħsbu li għanna kompromess bilanċat. Aħna kellna konsulenza għanzi tlieta separati, tkellimna ma' grupp ta' esperti imma kellna wkoll eżerċizzju ta' eżaminazzjoni mal-konsumatur. kompromess irid jinstab u kien fl-ispirtu ta' dan illi kienem dawn l bots ta' RTSs. Il-bilanċ kien diffiċli nsemmu anke f'termini ta' spejjeż u dan jotol pribs differenti. Naħsbu li kien hemm titjib fil-trasparenza u l tqabil ta' spejjeż. Minn flok fil-spejjeż tal-kids inżidu biss premiums li huma parti mill-ispejjeż. Naħsbu li dan huwa ġust. Irridu nsibu bil-lanċ simili li huwa ġust ukoll fir-riski. Naħsbu li hu importanti li nirrikonoxxu ir-riskju kull darba li jseħħ. Hemm is-solvenza tnejn irridu nkunu ċari dwar dan Għalhekk aħna m'għandniex eżenzjoni ġenerali għall-assigurazzjoni. Il-labbozz tal-RTS hija soluzzjoni tajba għal situazzjoni ta' palissa. Tirrikonoxxi situazzjonijiet fejn il-regolament ta' prudenza ta' entità jista' jnaqqas ir-riskju ta' kreditu palma hu l-każ f'ħafna suġġetti ta' assigurant ta' assigurazzjoni. Hemm riformi bħal solvenza tnejn u fil-futur jista' jkun hemm soluzzjonijiet oħra aħna lesti li naħdmu dwar fuq dan u qed naħdmu wkoll fuq premessa sitta tal-labos tal-RTS. Il-xenarju ta' prestazzjoni aħna nifmu li huwa minnu li hu diffiċli nsibu soluzzjoni bbażata fuq xenarji differenti għal futuri bazati fuq il-passat. Aħna lesti li nħarsu lesti li ħarsu lejn dan ix-xenarju sfavorevoli u ndalu dan fil-abbozz tal-RTS u nippruvaw nelbu dawn is-sitwazzjonijiet fejn xenarju sfavorevoli jista' jinħoloq Pero naħsbu illi dak li provdejna fil-abbozz tal-RTS se jkun biżżejjed biex ikun hemm implementazzjoni prattika illi tista' tagħti trattament ġust u mustampa eh, mhux tajba lil konsumaturi. Nixtieq ukoll ngħid li aħna nifmu d-diffikultajiet fl-industrija bħalissa. Mhix xi ħaġa ġdida għalikom. Jiena diġà semmej dan l-aħħar darba li kont hawnhekk meta konna qed niddiskutu l-prips. Aħna rridu nizguraw illi il-labbozz l-RTS ħanadmu dwaru mal-Komissjoni biex ikun hemm implementazzjoni. Nafu li hemm sfidi għall-industrija meħabba l-iskadenzi. Għanna materjal sabiex napoġġaw l-industrija. u bħalma normali aħna konna qed niddiskutu l-implementazzjoni prattika ma l-partijiet interessati interessati kollha irrid nkun ċar hemm impens ħieħ minnaħat tal-industrija sabiex implementaw dan, però l-erba' xhur li fadal se jkunu ta' sfida għalihom. Palma għadna fil-passat, kwalunkwe mekanizmu illi ħalli tranzizzjoni aktar pragmatika se jkun mill-qoħ. Kienem punti fuq il-Comprehension Alert, din hija xi ħaġa li ma kienx parti mill-mandat li ngħata lilna minnaħa tal-Kummissjoni. Naħseb illi ir-regolament huwa ċar din ma kienx xi ħaġa li kellha tkun parti mill-RTS imma aħna lesti illi naħdmu fuq dan. U ovvjament jekk nirċivu l-mandat minnaħat tal-Kummissjoni biex naħdmu fuq il- l-implementazzjoni pratika ta' cooperation alert aħna nkunu kontenti nagħmlu dan. Aħna nifmu li hemm tħassib, aħna lesti sabiex nitkellmu kemm mal-Kummissjoni u kemm mal-Parlament sabiex niċċaraw u najnu sabiex nindirizzaw tħassib li hemm. Irrid ngħid illi fix-xogħol li qed nagħmlu fuq il- l-implementazzjoni tal-abbozz tal-RTS aħna sviluppajna numru ta' soluzzjonijiet prattiċi illi jistaw ikunu ta' soluzzjoni ta' tħassib minn aħdar parlament f'numru ta' setturu ta' setturi aħna ottimisti illi aħna għawek edin biex inservu l-konsumaturi. Irridu npoġġu dan fil-prattika. Grazzi ħafna. l sor Bernardino u Sinjura Berry nasab li huwa nasab li huwa importanti dak li għal Sor sur Berrigan. Dan huwa kompromess imma jekk minnaħa aħna politiċi aħna nafu li rridu nagħmlu kompromess. Però Imma jien mhux ċerti jek ux l-argument ux dak li qed nagħmlu kompromess. Kompromess għandu jinkludu koll il-parlament, però rridu naħdmu bħala kompromess għax jekk kompromess Jena xiftit skomdu. dwar il-kwistjoni ta' kontenuti ta' kompromess, ma jistax ikonna bi politika, irridu kompromess, irridu kunu zgurati dwar il-fat illi ma nix nuqqasijiet konkreti, għalix jekk sabiex ikonna kompromess, niprezentaw dokumenti illi suppost li jippermettu tqabbil reali u fil-fat ma jamlu xek, ċinu l-punt tal-kompromess? il-kompromess irrid ikun wieħed li jaħdem mhux biss kompromess. Ma nafx jekk l-argumenti illi smajna jindirizzawx b'mod konkret it-ħassib illi ġie espress u forsi l membri jistgħu jirreaġixxu għal dan. Naraw jekk humiex sodisfatti dwar is-sustanza Però qabel naddilkom il-kelma, irrid nirrepeti illi ir-reazzjoni immedjata tiegħi ta' sorpriża illi nistgħu nistgħu namlu hekk mingħajr għad delegat naħseb li hija pożizzjoni li mhix se tintlaqa' tajjeb mill-membri tagħna. L-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzja lis sur Bernardino tas disponibilità tiegħu, però rrid mmur lura l-mistoqsija tiegħi. Dan huwa xenarju li mhux favorevoli għal u laqas għall kummissjoni għandna leġiżlazzjoni li se titħol fis-seħ mingħajr ma jkollha RTS. Kif jista' jaħdem dan? irridu leġislazzjoni illi finalment tiġi implementata mod omogenju mill-istati differenti, però hemm xi tħassib dwar dan. Nixtieq inkun naf fejn fl-ittra illi ġiet interizzata lilek mill-President tal-Komitat u lil ajopa tkunx lest li titħof dibattitu sabiex intejbu situazzjoni, xinu ma l-prospettivi sabiex intejbu dill-RTS. Grazzi ħafna, Sur President. Nixti nirringrazzja li Sur John Bergen u Sur Bernardino għal l-iskambju dal-ħodu. Għanna pal komitat tal-likon għanna diffikultajiet dawn l-standards tekniċi hija xi ħaġa li l-Kummissjoni kienet taf diġà fi żmien xira u aħna nixtiequ l-konna l-possibilità illi nitkellmu mal-Kummissjoni dwar tibdil possibbli fi stadju tal-abbozz. Il-Kummissjoni għanda il-privileġġ u dritt illi tadotta għatti delegati dan huwa minnu però il-Parlament Ewropew għandu id-dritt ukoll illi jirrifjuta għatti delegati irrid ngħid dan b'mod ċar. Għalhekk fissem il pp kollu jiena nixtieq ngħid illi aħna xtaqna kooperazzjoni interistituzzjonali u sabiex din taħdem aħjar. It-ħasib tagħna fil-PPE u innuqas ta' ċarezza fil-atti delegati. Irridu niċċaraw dawn il-punti. Aħna ma toġobniex l-ideja li l-Parlament ħalla barra dan mhux aċċettabbli għalina sigurtà legali għall konsumatur kienet fl-analiżi finali din hija informazzjoni għaw li jew l-konsumatur irridu nżomma f'maħna. Fil-atti delegati hemm konsegwenzi ta' skadenza fejn jitlu il-prips. Nixtieq ngħid xi ħaġa b'mod ċar. ma rridx li l-prips jiġi pospos b'mod indefinit. Għaliex li jkun hemm informazzjoni ewlenija għall konsumaturi mifruxa mal-Ewropa kollha waħda standardizzata hija xi ħaġa li rridu niksbu fuq livell qol. Aħna nafu li dan importanti u għal din ir-raġuni għandna bżonn ir-regolament tal-prips u l-atti delegati li jmorru magħha. Kontra għal dak li għal John Berry, naħseb dawn iż-żewġ affarijiet irridu jitlu fis-seħħ flimkien. Għalhekk l-iskadenza għaż-żewġ dokumenti trid tkun l-istess. U naħseb it it-tieni l-aħjar għażla mhijiex prattika u jiena kont sorpriż illi issejħetek fil-fatt għaliex il-kelma l-aħjar hawnhekk ma tapplikax. Għandi raġuni għalhekk nixtieq nistaqsi lill kummissjoni sabiex terġa' taħseb dwar il-pożizzjoni tagħha u jiena tal-opinjoni li lkoll koll iridu soluzzjoni tajba hawnhekk u se namlu l-vot il-kol fl-imkien. Aħna nixtiequ inkomplu il diskussjoni mal-Komissjoni, partikolarment il-rapporter. Grazzi. Grazzi. Sur Kamal tixtieq titkellem Iva. Jiena nixtieq nitkellem fuq iż-żewġ punti ta' qabel naqbel l-iskadenza għadha tkun l-istess, pero nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni dwar il-mistoqsijiet ta' Sur Berry. X'setturi se jaħdmu fuqhom eżatt. Jien għandi xi tħassib dwar kemm il-Kummissjoni ma taċkas ir-rifjut tagħna. hemm il-perċessjoni illi il-Kummissjoni ma taċ kas ir-rifjutana u għanna nkunu mħasbin dwar dan. Naħseb mod ġenerali rridu niżguraw Aħna ivvotajna dwar dan u konna nafu li se jitħol fis-seħ. In-nies qed joġġezzjonaw għall-informazzjoni li se tingħata l-konsumatur. U f'xi punti il abbozzi tal-RTSs u qablu li l-informazzjoni tista' tkun waħda żbaljata. Jiena dejjem ħsib li rridu nkunu espliċiti u ngħidu li trid tinvesti biss flus li lest li titlef tpoġġix il-flus kolla tiegħek f'dawn l-investimenti, investi biss flus li lest li titlef. Signora Jezek? Anzi, Sur Jezek. Sur McCarthy. Grazzi, Sur President, naħseb illi rajna xifti ta' progress għawek u għadċar illi hemm żewġ opinjoni differenti għal raġunijiet għalfejn id-dan lat għandu jiġi rifjutat. Hemm il-lat tal-industrija li tkellimna fuq illum u hemm l-opinjoni l-oħra illi dawn ir-regolamenti irridhom irridhom jitlu fis-seħħ fl-iskadenza li ftena dwarha. Il-pożizzjoni li Sven offrilna hija importanti ħafna tqajjem kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati f'dawn id-diskussjonijiet. Iprovda din l-informazzjoni xarrin ilu u tkellimna dwarhom ħafna drabi sa minn dakinhar. Irridu nżommu kemm jista' jkun mal-iskadenza oriġinali u jiena napoġġa dan ix-xenarju, jiena naqbel ma naqbel illi tieni l-aħjar xenarju tal- Kummissjoni mhux tajjeb ma nafx kif il gwida tal-Komissjoni tista' tieħu post il-gwida dettaljara fl-RTS. Irridu spiegazzjoni tax skadenza qed jippjanaw u irridu li jippermettuna li nimplementaw dan kollu fl-iskadenza li pjanajn oriġinarjament. Grazzi ħafna. Sven, grazzi. Nirringrazzjakom tar-rieda illi inkomplu nipprova nsibu soluzzjoni. Nixtieq ngħid illi ovvjament mhux tajnuna illi iż-żewġ punti prinċipali li l-Parlament żied mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni ġifiri il-standards ambientali u soċjali u il-comprehension alert. Jekk dawn iż-żewġ punti jiġu minsija, irrid infakkar li l-ewwel il-Kummissjoni ma provdiċ għal kemm kienet vinkolata bil-livell tnejn fuq il kwistjonijiet soċjali u ambjentali. Kellna dan kienu minn sija. Naħseb li importanti l komissjoni kol tiħu bis-serjetà dak li l-Parlament jieħu minn fil-negozjati meta niformulaw dan ix-xogħol. Jekk le, se jkollkom il-problemi f'dal komitat għax aħna nieħdu l-vot tagħna bis-serjetà. Dan huwa l-messaġġ. Ma tistgħux taħsbu li għaliex il-Parlament dejjem huwa favur l-Ewropa u l-konsumatur aħna mhux se nagħtu każ din leġiżlazzjoni, aħna se nagħtu każa dan huwa l-messaġġ. Issur Bernardino, jekk issibu soluzzjoni ta' kif issolvu il-problema li hemm fit-tabella, aħna lest li nsibu soluzzjoni kemm jista' jkun malaj. Imma trid tkun soluzzjoni ta' min joqgħod fuqha. U mhux tajjeb illi illum il-ġdid war li kont taf l-argument tajba ma kellna l-ebda risposta fuq is-sustanza, inti ma rispondejx fuq is-sustanza, inti ripetejt dak li konta diġa u dan ifakarni fil-komitat li kellna qabel, il-komitat ċentrali. Dak dejjem tajjeb ma jridx jirrispondi dwar is-sustanza. Il-partit tagħna huwa gburi li waqqa il-Kumitat Ċentrali. Aħna nistennew li jkun hemm risposti meta nofru argumenti u mhux ir-repetizzjoni ta' kompromessi bilanċjat u kalkolazzjonijiet. Għaliex inti għettur turi l-affarijiet illi f'kondizjoni sfavorevoli jġibu għal beneficju meta fil-verità jġibu telf. Għanna rridu soluzzjoni għal dan, un bat nkunu lesti li insibu soluzzjoni kull soluzzjoni possibli. Grazzi. Is Sur Bergan, Sur Bernardino, grazzi Sur President. Irrit nirrispondi għal xi kommenti li saru. Ser nibda mhux forni kronoloġiku. Irrit nkun ċar, il-Kummissjoni tixti il-qafas tal-prips sal-laħar tal-iskadenza oriġinali. Aħna mhux qed nippruvaw ninterferxu f'dan il-proċess dan huwa lan tagħna wkoll. Bħalma għal Gabriel dan huwa fl-interess tan-nies li qed naħdmu magħhom ġifir investituri. Kien hemm skadenza stretta u din turi l-urġenza illi jatuwa il kolleġizzaturi ser nagħmlu l-aħjar li nistaw sabiex nilqu din l-iskadenza u natu għal priorità mhux possibbli illi natu mandat għal kollox għalhekk għamilna priorità. Il-mandat indbat issa. It-tieni l-aħjar għażla. Jiena naqbel illi hija pożizzjoni inferjuri ħafna meta mqabbla mal-aħjar, però naħseb illi dejjem mi aħjar milli ma jkollok xejn. Partikolarment fl-iskadenza fid-daw tal-iskadenza illi hemm. Id-dispjaċini jekk il- il-terminoloġija li ntużat ma taqblux magħha, però naħseb li u aħjar mill ma jkollna xejn. Nistew mhux qed ngħidu li din is-soluzzjoni se tkun aċċettabbli f'termin ta' żmien twil. Bħalma qed għallu li biex nitkommenta dwar l-iskadenza Gabriel għalli jifema aħna nifmu wkoll aħna qed naħdmu bil-għaġla qed namlu dak nistgħu sabiex l-industrija sabiex timplementa dak li hemm bżonn imma ma rridux bitlu l-iskadenza. Aħna se nippruvaw najnu l-industrija sabiex t-implementa dak li jemżon, però aħna ma naqblux li nbitlu l-iskadenza. Aħna mhux qed ipoġġu f'dubju il-proċess istituzzjonali. Aħna nafu pożizzjoni tal-Parlament fuq l-atti delegati, rridu naħdmu l-kol fl-imkien sabiex dis-situazzjoni taħdem Anki jekk illum dan il-votu huwa wieħed negattiv, aħna l-lesti u Gabriel ukoll sabiex naħdmu flimkien magħkom u nippruvaw insibu kompromessi li jaħdmu fejn jitħol tħassib tagħkom. Aħna ma nistax nitlu fid-detal tax ser nagħmlu għax irridu nirrapportaw lura lejn il-Viċi President u rridu nsibu soluzzjonijiet li huma aċċettabbli għalih, però aħna lesti li naħdmu dwar it-ħasib ta'kom il-xenarji illi semmejtu, seturi kollha li semmejtu, se nippruvaw insibu soluzzjonijiet, naraw xieħroċ minn din il-laqa u xieħroċ mill-plenarja. Din hija l-iskadenza li ser naħdmu bija. Dwar il-kompromess, meta nuża din il-kelma ma nfissirx kompromess politiku, pero wieħed tekniku dan huwa kompromess li jaħdem mod tekniku. Ovvjament, nies differenti f'dan il-kompromess irridu jaħdem aħjar għalihom u mhux għall-oħrajn. Però huwa kompromess aċċettabbli mill-perspettiva teknika. Aħna naċċettaw biss kompromessi illi jaħdmu. Grazzi. Permetti li President sabiex fil-qosor nitkellem fuq xi żewġ punti l ewwel net dwar l-implementazzjoni u r-regolament u l-RTS. Smajt il-Kommissjoni ma x'san noqgħod nidħol fuq l-elementi legali, ma dan kollu li nemmenu il-kol flimkien irridu naħdmu sabiex nevitaw inċertezza legali bla bżonn għaliex implementazzjoni minn RTS fl-opinjoni tiegħi toħloq ħafna ċertezza, ħafna problemi f'termini anke tal-Awtorità ta' Supervizur Ewropew, anke sabiex niksbu l-mandat tagħna li konna implementazzjoni konsistenti tal-Liġi Ewropea. Ġan huwa diffiċli f'numru toqsma li konna implementazzjoni meta għandek leġiżlazzjoni tal-livell numru 2, meta għandek linji gwida jekk ikonna prinċipji biss, diffiċli niksbu konsistenza fis-suq intern. Definittivament, preferenza tiegħi i li naħdmu flimkien sabiex nevitaw kull tip ta' ċertezza legali. Dwar it-tieni punt li semma aħna lesti illi ngħinu sabiex nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi Numru ta' sma li jisir referenza li jom anka f'dokument tal-Parlament kon edin naħdmu sabiex natu xi linji gwida fuq l-implementazzjoni li unik. Jina konvint li numru ta' elementi ta' din il-gwida jista' jpoġġa fl-RTS sabiex niċċaraw niġġustifikaw aħjar l-affarijiet u jkun iktar ċertezza legali, joqsma li referali li jom John, nistaw nkomplu naħmu fuqhom. U bat niġa l-puntijak, Zven, inti tafni bizzejiet. Jina ma nħobx naħrab minn situazzjoni diffiċli, jekk ma nwieġibx termini ta' sostanza, u għalix tweġiba ma jkunx hemm. Qed naħdmu, ħarisna lejn iċ-ċifri. Dik huwa ma tlix ma kontx ngħidak li għad fil-fatt jgħid isur Giggles ħarisna lejn iċ-ċifri provduti, għandna ċifri kemm xejn differenti aħna mm, però kif semmejt qabel, aħna mod attiv qed nippruvaw nsibu soluzzjoni bir-reba' xenarju li hemm ħaġa mkluza hawnhekk tista' tkun possibilità qed naħdmu sabiex nixbu dan mod aktar eh, komprensiv u nevitaw informazzjoni li tista' tqarra għaliex dan mhux nirridu fl-aħħar mill-aħħar. Nasab nisnaq hawnhekk bażikament. Intenzjoni għana li naħdmu bot kostruttiv u noħorġu b'soluzzjoni malaj possibbli kemm jista' jkun malaj fatt. Very much. Uh, I think now it's time. Grazzi. Finalment, jidher li wara din id-diskussjoni hemm rida illi nimpenjaw ruħna b'mod konkret sabiex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet. Ovvjament, tis-soluzzjoni ġe tkun waħda saħħita legalment, waħda min joqgħod fuqha, u dawn huma l-unika alternattiva lina, m'hemm l-ebda alternattiva oħra. Napprezza l-fatt li Sur Bernardino Sur Berrigan ċaraw l-affarijiet. M'hemmx din għażla, rridu nimplementaw leġislazzjoni, irridu paragonabilità, irridu dettalji, imma dettalji għandhom fuq livell legali jkunu b'saħħithom li jistgħu jaħdmu u jridu jagħtu informazzjoni b'saħħitha lill konsumatur Ejja naħdmu fuq dan? Ejja naħdmu għabbażi ta' dan? U għabbażi tal-vot il xaktar se jkun issa fiħdan dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Nistgħu ngħaddu għat-tieni parti ta' dal-punt numru 11 skambju ta' opinjonijiet ta' bażi ta' dan id-dialogu. Nerġa' nagħti lura l-kelma lir-relatur nħeġġeġ li l-partiċipanti mhux biss eh, jifukaw fuq dak li għanna, bel ma naraw kif ir-riżoluzzjoni tagħna tista' tiġi mfassla b'tali mod illi tinkludi bisħiħ dak li ġara l-lum, dan id-dialogu, x'inhi possibilità tax xola bazzata dak li għanna, imma wkoll inwieġbu b'mod ċar u naħorġu b'soluzzjonijiet fuq it-ħassib identifikat. U li fuq Komissjoni l-Ewropa qed jaħdmu imma għadhom mhumiex pożizzjoni li issa jtuna dettalji ċari dwar kif dan jista' jiġi indirizzat. Pervanċ, Nistaw anka nissospendu s-sessjoni l-5 minuti jew nibdew minnu fih. L-estanti fidejk. Grazzi. Smajna ħata tal-Kummissjoni u Ejobba, eh, smajna il għandhom approċċi simili ħafna ma fizzewċ kazijiet. każijiet rajna li hemm l-għet jagħmel lista sabiex il-liġi kollha kemmi eh, taħt il-first best titħol fis-seħ skont il-kalendarju previst. Għal-komitat tagħna li importanti l-lum u li nżommu l-pressjoni sabiex intejbu il-kondizjoniet li fiħdanom din leġizlazzjoni titħol fis-seħ fl-ewwel ta' jannar 2017. U naħsbu li llum irridu ngħidu diversi affarijiet fil-stat prezenti ma naċċettawx dawn l-atti delegati. It-tieni punt. Jenna nibqaw qrib għall-ispirtu u dak li votajna fuqu fl-ewwel livell u hawnhekk naħseb illi l-emendi erba' ħamsa partikolarment ħamsa għandhom ikunu parti minn vot soġġett għal mill-grupp. Imbagħad, fil-mozzjoni riżoluzzjoni oriġinali kien hemm paragrafi li ma soġġett tal konsens li ma l-bażi li fuq se niftħu diskussjonijiet bejn il-vot fuq l-oġġezzjoni il-vot fil-plenarja. Madana kollu, jider il-jem zewċ punti komplementari hawnhekk. L-ewwel nett. Naħseb li jkun utli jelli nagħmlu referenza kif għamilna fittra mibawta l chairman il-Komissarju Hill, il-Komissarju Dombrovski. Hemm bżonn nagħmlu referenza simili għall-idea tal-twissija komprensiva li x'dan ma jinsabx fil-mozzjoni għal oġġezzjoni, pero ikun tajb l referenza lija. Hemm ukoll xi emendi dwar dan u jiena nemmen illi fuq għalmenu waħda mill-emendi nistgħu naqblu u naċċettawha u nadottawha. Imbagħad hemm il-kwistjoni anka tal-iskeda u hemm referenza għall emendi 15 u 16. Jiena naħseb illi hemm bżonn nimpenjaw nimpenjaw l-leġislaturi U ma nistgħux ngħidu sempliċement ma nistgħux milejja nipposponu kollox. Kulħadd qal li din leġizlazzjoni hija waħda importanti fid-daw tal-kontest preżenti sabiex inħarsu l-konsumaturi, investu su internu kien hemm kompatibilità ta' prodotti. Għal daqstant ejja ninaqdu madwar mejda, naraw x'nistgħu niblu, imbagħad jekk ma nkunux nistgħu eh, nimxu l-qoddim fil-plenarja nresqu emenda u ngħidu hemm bżonn ta' posponiment. Pero mhuwiex fidejna llum illi ngħidu għajna posponu, għajna naraw nistaw niblu, għabat naraw x'jiġri. Għabat naħseb li bbażita dan nistgħu niksbu l-ikbar maġġoranza possibbli. Jekk il-PP jilester tira 15-16 jew jastiena naħseb li konna bażi tajba għal negozjati sabiex negozjaw mal komissjoni kif ukoll Ejopa fid-dawl tal-kommenti li smajna l-lum Burkhardt Korbuk. Fuq 15-16 għandi xie kamtejn xie najtin u koll. Jek segwejtu dak li kellom xie għajdu l-Kommissjoni l-lum dwar il-second best option, politikalment tista' bista sal l-konklużjoni illi għandu jenżam dan għaliex għandna pressjoni kbira fuqna. Zammejna mal pożizzjoni tagħna. U l-bira fil-għaxija fil-grupp tal-PP e, tkellimna ħafna dwar l-istrateġija dwar xandu jisir. Inizjalment ma konx ċert kont lest insegwi tri illi semmit pervanx. Mandana kollu ritna mela ċara illi dak li semma John Burton fuq it-second best option illi semma smajta qabel dera direzzjoni li l-Kummissjoni tista' tiddeċidi li segwi. Għal naħseb li tajjeb inżommu f'postom dawn iż-żewġ emendi fl-aħħar mill-aħħar il-pożizzjoni tagħna tan-negozjati bħala Parlament is-saħħa jekk ikonna dawn iż-żewġ emendi adottati. Imma nista' nirrepeti dak li għad fl-aħħar żewġ kummenti tiegħi fl-aħħar mill-aħħar ma rridux xi bidla kbira li rridu nevitaw u nispiċċaw f'sitwazzjoni kaotika u lekk imħejħa nsejħa second best option għalija se tkompli tigrava l-affarijiet. U nistgħu nispiċċaw fl-aħħar mill-aħħar b'sitwazzjoni mhux mixtieqa ta' kaos. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kumitat se jkollu jivvota fuq dan kollu u jekk inti tħares lejn il-fat li s sekunem perspettivi differenti manna fil-PPE irridu nevitaw il-kaos fl ħar mill-ħar. Il-Kommissjoni illum ikkonfermat il-pożizzjoni tiegħi fuq dan. Grazzi. Sur Kamali jogħġbu. Grazzi ħafna li sijar firma zewċ emendi waħda għal referenza litra li għajbatna l-Kommissjoni u din litra kienet riżultat ta' negozjati f'dan il-Parlament Ewropew fejn kellna ħin nanalizzaw kwistjoni differenti u nilqu fehim Ija xe tip ta' benchmark li rridu mm, komissjoni t-indirizza unneħu għost li qablu illi jitlu diskussjoni ulterjuri fuq dan it-tini kwestjoni kienet il-kwestjoni ta' timing u nirrikonoxxu li hemm nuqqas taftajim fuq il-timeline u nirrikonoxxu li jem pożizzjoni differenti fil-spektrum politiku fuq kif nindirizza u tħassib tal-industrija. Iv, ovvjament se jkun hemm min ma jridx leġiżlazzjoni tal-ebda tip imma dak li qed il-grupp tagħna hu illi hemm bżonn nżommu mal-prinċipji tal-livell wieħed u dak li ftemna fuq hawnhekk. Hemm punti li naqblu ma naqblux fuqhom, però li titlob għal dewmin ma jfissirx illi l leġizlazzjoni se marbuwa imma dewmin raġonevoli sabiex dak it-tħassib leġittimu jiġi eh, indirizzat dawk li jiprovdu fondi illi jemnu illi jista' jkun hemm informazzjoni tqaraq l konsumatur Naħseb din ħaġa li għanna eh, nisima anka eh, fejjitlu l espert li se jipprovdu din l-informazzjoni. Thank you, uh, Mr. Jezek. <clears throat> Mr. Jezek, jek joġbu. Grazie, President. Wis nibżal li l-iktar ħaġa li ħarġet ċarallum kienet illi il-Kommissjoni u l-Regolament Delegat għandu Eh, jiġi rifjutat hawnhekk fil-kumitat nilqa ir-rieda espressa mill-Kummissjoni li taħdem sabiex issib soluzzjoni oħra. dana kollu illum ma smajniex tweġibiet mill-Kummissjoni għal mistoqsijiet dwar is-sustanza għal daqstan diffiċli tkejjel bħalissa kemm jista' jkun hemm noqqas taftejjin fil-ġejjini. Eh, Tajmi għu għamiftuħ, meta niġu għall-emenda 16 fejn jien flimkien mal-kollegi tiegħi. Ressi għana emmen 14 illi jessegwi pozizjoni simili mija hija premessa biss illi tirrepeti il-fatt illi tim ta' negozjati talab il komissjoni sabiex tevalwa jekk l-implementazzjoni għandix tiġi posposta. B'xi mod jew ieħor, Naħseb illi meta il-regolament delegat ma jiġix aċċettat, għanna naqdu flimkien u nipruvaw niksbu tweġiba fuq is-sustanza u nipruvaw nestabliċu skeda għal xogħol ulterjuri. Grazzi. Is-Sur McCarthy. Naħseb li nafu betu għarfej sejrin. Għanna nixqodan jiġi implementat ma l-kem Imma dan irrid isir kif xira il-grupp tal-ħodor ressa il-problema hija spiegata ċara ħafna il-formula l-metodoloġija li qed tiġi użata bħalissa mhux qed tagħmel dak li suppost qed tagħmel, jiġifieri stabilixxi konsegwenzi negattivi ta' investimenti. Il-problema hija ċara kena bżon nindirizzaw u rridinna nindirizzaw ma lajkem jista' jkun tal-imot monjira li kuħat ikun sodisfat li dan mhux se jwassal għal konfuzjoni li anka fost l-industrija għamma aktar minnek dawk li se jkunu qed investu l-flus tagħhom f'dawn il-proġetti u skemi. Thank you and apologize. Grazzi u niskuża ruħi għal mek li zet ma kuljomok. <laughs> Is-Sur Gigold. Sur Gualtieri, grazzi ħafna. Ikolli nisqar illi issa diskussjoni daret diskussjoni nofsa ta' shadows, nofsa saret konsultazzjoni pubblika u jina naħseb l-iskambju wera għal darbohra illi kena raġun meta oġġezzjonajna għall-RTS. Fos sustanza jina ma smajt xej, ħat ma għalli li kena tort. Hija situazzjoni sfortunata issa li jekk fuq elementi ċentrali ma nkunux nistgħu naqblu. Naħseb illi mhux bżonn jus illi ngħidu fl-oġġezzjoni illi dewmin li huwa neċessarju naħseb li tkun diffiċli wieħed isib soluzzjoni għal daqstant eh, ma neswilix dan jisej, jek nkonna diffikulta li eh, najdu dan moċċar u kol mi ix normalment naħseb li f'proċess normali ta' xedow rapporters insibu soluzzjoni u dan ikun ħafna ħjar għal kumitat Fuq is-sustanza. Xtaqt nistaqsi biss l-kollegi kollha sabiex iħarsu lejn l-emendi tagħna b'mod kostruttiv. Jidher li ma kienx hemm raġuni tal-fejn wieħed ivvota kontrihom, ma kienux xi ħaġa parzjali u tajjeb illi tappoġġawhom li hemm firda sa bejn iż-żewġ gruppi iktar importanti fuq elementi ċentrali hija sortu ma tajb li din problema nsolvu qabel nivvotaw. Iva, nippruvaw nsolvu għal daqstanza jkollna sospensjoni żgħira qabel il-vot. EFDD Sur Ferber. Grazzi. Jina l-saqta minn daw l-elementi, ma rridu nkunu ċar fuq punt wieħed, il-regolament PRIPS. Ma stax opera minn arlat delegat. Dan għaliex l-industrija, hemmżon tkun taf x-dokumenti, kif għandhom kunu dokumenti. l autorita ta' sorveljanza għandha jkollha għalfejn tax suppost isir. Fil-preżent għanna 28 verżjoni ta' ħwitsiħ għanna prioritet differenti fil-pajjiżi differenti imma Il-regolament bażiku jagħti linji gwida bażiċi ma damlux bizzejiet għandek zonna delegat sabiex dan kollu jaħdem. Jekk ma naċċettawx l-idea ta' delegat hemm bżonn eh, niffaċċaw il-konsekwenzi mbagħad. Nista' nara l sur Bernardino. Ja dawn hekk possibilità l sur Bernardino li xuwa kap tal eh, u jekk hija dinja problematika nistgħu nagħmlu sessjoni ta' Q&A u ngħidu hija u għadan f'interess tal-konsumatur? li għanna no? li nżommu l-operazzjoni parallela nkella l-affarijiet ma jaħdmux. Nitlob għal daqstant l-SND sabiex ikun flessibli fl-interess ta' kulħadd l-investitur, l-investituri privati. Illi għandhom bżonn dat tip ta' dokument għamżan niproduċu xaħġa ħaġa li tkun konformi mas-suq uniku. Ma stax ikkon 28 interpretazzjoni tar-regolament. Għadna stant livell wieħed t-nirma importanti, livell wieħed ma jistax jinbidel. Innegozjajna dan. U dan m'għandux jinbidel. Imma ma nistgħux nħallu livell wieħed f'postu mingħajr livell 2 u li nagħtu l-industrija l-ħin illi nimplementaw livell 2 għal daqstant. F'emenda daħmistax? għalli daqstant t-najt li għandan upoġaw ma dan istax, grazzi. vanċ, għandek xaġa s-zid, le? Niprofaw nimxur l mela? Pero qabel dan? Nasab il-koll naqblu li għanna nivvotaw fuq din l-audizzjoni. Il-Komissjoni u Ewpa il jridu ikunu proattivi jisodis jindirizzaw uħut mill-punti ta' tħassib espressi mill-Parlament. Il-Parlament jixtieq jara li l-leġiżlazzjoni verbiet tiġi rispettata fl-ispirtu u fuq il-karta wkoll il-punti li ressaqna fl-ittra li semmiet minnek President għandhom għandha tiġi eżaminata kif xira u b'mod serju. Is-Sur Bernardino għallinna li ma finalizzax it-tweġiba tiegħu. Dan itina daqstant l-opportunità li bej il-vot fuq l-emendi u fil-plenarja nipprova nsibu soluzzjoni problema. Ma nistax ngħidu aħna nistudjaw kollox it-taġixxi qabel vot jekk qabel vot fil-plenarja ma jkollniex l-informazzjoni li hemm biex nwieġbu l-mistoqsijiet li ressaqna minn mela allura ma nkunu f'sitwazzjoni nkun nistgħu nappoġġaw l-RTS l-aħħar punt. Fuq um, l-allerta komprensiva li ma nsebuwiex fil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni naħseb li jdu nieħu ftehim fost il-gruppi fejn wieħed minn emendi appoġġajna dal-kunċett. Ovvjament kulħadd responsabbli għall-lista l-votazzjoni tagħhom, però tleta affarijiet li nixtieq nipproponi l-Kamra fuq emendi 15 16 16 milli fimt il-PP e qed jinsisti li jżommhom. is Ferber għadu kemm għalli għalfejn qed jinsisti fuq daw iż-żewġ emendi. Imma madana kollu emenda 15, emenda 16, tax twaqqas il-tax fil fat Jekk is-sur Ferber jaqbel li jirtira minn daħ nistax, konna dan ikun hemm rali orali emenda 16 illi eh, temmet sentenza, emenda 16 tajt. On the Commission to consider a proposal postponing the application date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 jikkonkludi b'mod pożittiv id-diskussjoni tal-lum. Umbad żewġ punti oħra ta' tħassib kif ġaħat u nittama li konna konsens wiesa fuq dan il kamra l-ewwel nezza biex nadottaw emenda ħamsa li jfisser li nfakru li maħniex kontra leġiżlazzjoni livell numru wieħed li kien hemm votazzjoni fuqha minn iktar minn 600 persuna il kamra t-tieni illi nżidu emenda 11 jew 13 fuq il-kwestjoni tal-Comprehensive Alert. Din hija l-proposta tiegħi u nittama jista' jkollna maġġoranza kbira għabbażi ta' dan. U li konna negozjati ma' Eopa Kommissjoni l-ħarru Thank you very much. I think the Grazzi, nasib il-proposta unekja ċara. proponi sa' sospensjoni ta' 5 minuti mbagħad nivutaw.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

Okay, yeah, colleagues. Kollegi, men nistaw nibdew il-votazzjoni. Namlu, namlu, niftaħ il-votazzjoni biex namlu prova, verifika tal-sistema. Votazzjoni miftuħa. Tajjeb, ek jaġobkom i votaw issa biex naraw namlu verifika. 58 għanna 57 qed jibutaw xi ħadd ieħor. Tajjeb. Mela nistgħu nagħlqu l-votazzjoni tal-verifika. Mela nibdew bil-abbozz ta' Le, issa għanna wieħed zejiet tal-SND. Għal-ewwel paragrafu tal-prips, tal eh, test oriġinali minu favur kontra tensjonijiet għaddit. E paragrafu 2, test oriġinali, favur kontra astensjonijiet. Paragrafu 3, test oriġinali, favur kontra astensjonijiet. Għadda. Emenda 16, ex, 15 taqa. Illi għandu anke emenda eh, orali u nevitaw l-applikazzjoni tal- eh, tal-leġislazzjoni numru eh, tal-livell wieħed għaddiet l-emenda 16 il paragrafu 4. Test oriġinali favur kontra astensjoniet għadda. Ċitazzjoniet wieħed u tnejn favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru jħed. Favur kontra. Verifika. Fuq l-emenda numru jħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Maddiċ. Test oriġinali, ċitazzjoni numru 3, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit ċelazzjoni n num 4 5 favur kontra astensjonijiet għaddew. E, Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit ċitazzjonijiet 7 8 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 4 favur kontra astensjonijiet verifika Bada mela, Votazzjoni miftuħa. Maddiċ, l-emenda ħamsa favur kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Skużawni, ħazbal. Namlu verifika. Kont, et <laughs> naħseb fuħħaġ, fuħħaġ oħra fuq l-emenda li miss. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Ejva, l-emenda sitta f'żewġ partijiet. Jekk tiġi adottata waħda minn żewġ partijiet, allora tissostitwixi test oriġinali ta' risajta lej. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tieni parti, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Emenda seba, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Emenda, test oriġinali, skużawni, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Emenda tminja. favur, kontra, verifika. Wara se niftuħa. Votazzjoni marruqa? Ma Maddiċ. Emenda disa favur. Eh, disa in blok ma l-emenda 12. Disa u 12 flimkien favur. Kontra. Astenzjoniet maddewx. Il-recital ċe, test oriġinali, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Recital D, test oriġinali. Favur kontra astensjoniet. Verifika, għasjan tuħan. ċar u għacħar illi eja adottata. Premessa ċe, fit tlet partijiet, l-ewwel parti, żewġ partijiet, skużawni. Amenda 10. In tlet partijiet fil-fatt. L-ewwel parti tal-emenda 10 favur kontra Astensjoniet. Maddiċ. Verifika. Follow il parti tal-emenda 10. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Essa, il komplementi jaqa. L-emenda 11. Favur. Kontra. Astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda numru 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 13, favur. Kontra. Ma narax, eh, so, għonek ma nasib li ma ma ddiċ, eh, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. E, erbatax, issa emenda 14, favur. Kontra, astenzjoniet. Għaddit. Issa se nivutaw u surbalz. Jena nishtiq e, li tkun għonek votazzjoni nominali naf li għanna bżon ta' 16 membru biex namlu din il-proposta imma jek joġobkom il-komitat kollu prezenti għandu jkun votazzjoni nominali fl-opinjoni tija. Inti għandek din il-prerogativa li mela issa nivutaw l-test eh, aħari kif ġi emendat eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 55 favur, 3 astensjoniet u ħatmu kontra. Mela maġoranza kbira għal rifjut ta' dan il għat delegat u tinkludi illi ma nżommux bħala alternativa li konna eh, il-regolament il minar il-, għad-delegat eh, il-prips. Issa rridu nibdew id-dialogu mal-Kommissjoni, rapporter jishtiqa xi ħaġa. Iva, signora Beres, grazzi President, jien issa nipprova nitlob il-tim ta' negozjar eh, eh, l-koordinaturi biex jidentifikaw il-punti li fuqhom li nixtiequ li l-Kommissjoni u l-Ajopa jisimaw il tassib tal-Parlament. Sissa kellna eh, diskussjonijiet formali bazati fuq il-prinċipi ma issa fil-ftit zmin li għanna dimna rridu niddefinixxu b'mod ċar u preċis xirridu li il-Kummissjoni eh, turi bona volontà u kreatività biex toħroġ b'soluzzjonijiet għal ħafna punti. Grazie. Mela, messaċu għaċar. Issa nistaw naddu għal votazzjoni li miss il-budget. L-ewwel nivvotaw l-opinjoni, kompromess A, eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 10, a favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11, favur kontra astenzjoniet ma għaddit. Emenda 12 favur kontra astenzjoniet ma għaddit. Emenda 13 favur kontra namlu verifika fuq il-emenda 13, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 14 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 15 favur kontra astensjoniet. Namlu verifika fuq fu l-emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa maddiċ. Emenda 16 favur. 16 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 17 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 18 favur. Kontra Namlu verifika fuq l-emenda 18 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emendat 17 favur, 19, eh, skużawni, favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 21 favur kontra astenzjoniet mux etna nara l-ħodor namlu verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni marruqa maddiċ emenda 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess B favur kontra astenzjoniet għadda emenda 30 favur kontra astensjoniet. Verifika fuq l-emenda 30 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għadda, għaddit. Il-kompromess ċe favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 38 favur kontra astensjoniet ma maddiċ. Kompromess di favur għadda. u erbajn favur kontra Astenzjoniet. Verifika fuq 44 votazzjoni miftuħa. kelli najt qabel eh, il-votazzjoni marruqa ma ddiċ. 45 u 46 fl-imkien favur kontra astensjoniet ma ddewx. 47 favur kontra astensjoniet ma ddeċ. 48 favur kontra astensjoniet għaddit. Il-paragrafu 5 Test oriġinali favur kontra. Dana għadu validu da test oriġinali? This is the original text for the paragraph. Yes, we still... Mela, paragrafu ħamsa favur kontra. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ah, għadda, il-paragrafu, test oriġinali. 49 emenda, f'żewġ partijt, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Emenda 50 favur kontra astensjoniet, maddiċ. Emenda wieħed 53 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. 54 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Il-kompromess E, favur, kontra, astensjoniet għadda, 57 favur, kontra, namlu verifika fuq 57 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ 58 favur. Kontra astensjoniet għaddit eh, emenda 59 favur kontra astensjoniet. Ma deċ 60 favur kontra. Namlu verifika fuq il-vot eh, fuq 60, l-emenda 60, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ 61 favur kontra astensjoniet għaddit, 62 favur kontra astensjoniet għaddit. Esta nibuta fuq il-test kollu kemmu kif ġie emendat. Namlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. 43 e, favur, 7 kontra 6 astensjoniet. Nifirħu l-rapporter Mela issa naddu il-budget lines. Ekon, sitta erba' 5 7 favur kontra astenzjoniet ma Ikon 6 4 6 favur kontra astenzjonijiet ma ikon 6458 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 6463 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 6464 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 6456 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 6455 favur kontra astensjonijiet għaddit. 6461 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 6451 favur kontra ser niverifikaw 6451 votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni magħluqa għaddiet b'vot wieħed. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda. 6-4-5-4 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 6-4-5-3 fav bemenda orali favur kontra astensjonijiet għaddiet. 6460 favur kontra niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, grazzi ħafna nifirħu kol li rapporter. Nistew nalqu il-laqatana tal-lum. Il-għali miz se tkun it tnejn 26 ta' settembru fit-3 ta' war Grazzi ħafna, nal-ulla għawek.